Issa, niġu għal l-aħħar rapport fuq l-aġenda tagħna tal-lum eh, minn Nikolaj fuq immigranti nisa mingħajr dokumenti fl-Unjoni Ewropea u ngħaddi il-kelma lir rapporter għal erba minuti. Jekk joġbok, Onorevoli Nikolaj, grazzi ħafna, Signora President, eżiz kollegi. Mela, il-faqar in-nuqqas ta' ċertezza legali, in-nuqqas ta' demokrazija, zoni ta' konflitti, dawn huma kollha kriteri illi waslu għal mowġa sħiħa ta' eh, migrazzjoni u vulnerabilità għad ċittadini fuq livell planetarju. Imma din il-mowġa massiċċa ta' migranti ġabat maħal vulnerabilità speċjalment għal migranti nisa minna dokumenti. U din dejjem, l-fenomenu dejjem qed u għalhekk aħna għoddimna għandna din ir-realtà, eh, speċjalment fid-dawl tal-kriżi attwali u jekk ninjoraw din il-vulnerabilità ta' dawn il immigranti nisa kun fissa li aħna qed nitolleraw xi dawn il nisa li issa huma il sira hawnhekk ħaġa li ma nistax naċċettaw fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq permezz tar-rapport tiegħi nidentifika dawn ir-riskji li għandhom dimam dawn il-migranti nisa, speċjalment dawk huma id-drittijiet fondamentali tagħhom għax dawn m'għandhomx dokumenti u edin għamnek fuq territorju tal-Unjoni Ewropea. Kif kontet najt ir-riski huma bosta u l-iktar u iktar l-ewwel net hija l-inċertezza legali l-iktar importanti għax dawn il-migranti misa m'għandhomx dokumenti. M'għandhomx dritt tal-edukazzjoni, għas-saħħa, tas-spiss, dawn il-migranti nisa m'għandhomx aċċess għal kull tip ta' kura li għandha x'taqsam mas-saħħa mandomx per eżempju aċċess għall-edukazzjoni basika. Aħna tlabna bil-liva tal-Komitat impli illi nkunu nistaw nwet u l-konvenzjoni tal-ILO fuq il-tiklu 29 ta' xogħol sforzat anke għal dak li huwa s-salarju ta' dawn il meganti nisa dawn is-salarju mhumiex rispettati anki il-mezzi ta' xandir, l-NGOs u koll tkellmu fuq il-dilemma ta' dawn immigranti nisa illi mandomx statut legali ċert, aħna għanna pero obbligu morali iġifiri il-nwet u direttivi li għanna fidejna u nitolbu li l-istati membri illi jimplementaw din il-leġislazzjoni. Dan qed ngħidu wkoll fir-rapport tiegħi qed nitkellem pereżempju fuq id-direttiva fuq ir-ritorni, fuq id-dritt għar residenza l-Employer Sanctions uh, Directive kif ukoll id-direttiva tal-vitmi li hija progress uh, legali għax id-drittijiet tal-vitmi m'għandhomx rabta diretta mal-istatut leġislattiv tagħhom. Aħna tlabna wkoll l-istati membri biex jisibu mezzi biex inħeġġu l-NGOs biex jiġġieldu kontra dan il-fenomenu. Dawn in-nisa li qegħdin situazzjoni bħal din fl-istess waqt huma wkoll esklużi soċjalment. U aħna bħala Ewropej hemm bżonn niġġieldu kontra l-esklużjoni soċjali, hemm bżonn niġġieldu kontra il-faqar u għalhekk aħna ma nistawx ninjoraw din il-parti tal popolazzjoni li ma tant vulnerabli huma wkoll riskju għal sigurtà u għalhekk aħna għabbażi ta' direttivi Ewropej u id-dokumenti tal-Kummissjoni kif ukoll għabbażi ta' riċerka xjentifika nixtieq nisħa illi anki jekk m'għandniex statistika li nistgħu forsi nafdaw fiha fuq dawn il-persuni li qegħdin situazzjoni vulnerabbli bħal din hemm bżonn insibu soluzzjonijiet biex nidentifikawhom aħjar. ta' spis stati membri tagħna dawn in-nisa eh, huma suġġett ta' diskriminazzjoni dejjem fis-skiet u aħna ma nistawx ntolleraw dan il-fenomenu f'dan l-ispazju hawnhekk tal-Unjoni Ewropea u għalek jiena nixtieq eh, nwissi lil kulħadd u ngħid illi hemm bżonn li permezz ta' dan ir-rapport tiegħu nkun nistgħu ntejbu statut ta' dawn il-migranti nisa. Nixtieq nirringrazza li shadows u nirringrazza l fatt il-Parlament Ewropew ta' importanza lil dan is-suġġett din hija prova li aħna nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem b'mod ġenerali kif ukoll id-demokrazija. Grazzi ħafna. Issa catch the eye is uh, Onorevoli Bazescu. Grazzi ħafna, Signora President. Jena nilqa rapport ta' Sinjura Nikolaj u l-fatt li aħna l-ewwel derba niddiskutu illum din is-sitwazzjoni ta' migranti nisa mingħajr dokumenti, is-sitwazzjoni tagħhom hija delikata għall-aħħar għax ma nistgħux jibbenifikaw eh, eh, minn statut legali fl-Unjoni Ewropea kif ġie semmi fir-rapport huma għandhom diskriminazzjoni eh, doppja statut legali kif ukoll is-sess tagħhom huma vittmi ta' spiss ta' netwerks ta' kriminalità ta' traffiku tal-persuni kif ukoll prostituzzjoni u għalhekk dawn in-nisa wkoll jippreżentaw l-kategorija l-iktar vulnerabbli eh, minn kull perspettiva għax mhuwiex possibbli għalihom illi saqsu għajnuna lill pulizija per eżempju, jew eh, fl-isptarijiet minħabba l-istatut legali tagħhom għalhekk huwa importanti ħafna l-istati membri jieħdu miżuri biex jagħtu eh, legalità minima, almenu eh, kura minima, xogħol minimu biex ikunu jistgħu jtejbu il-ħajja ta' dawn in-nisa migranti. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi lilek is-Sinjur l-Onorevli Danċila. Grazzi ħafna migrant mingħajr dokument huwa ċittadin ta' pajjiż terz fejn residenza tiegħu illegali fil Ewropea u il-migranti nisa mingħajr dokumenti għedin sitwazzjoni iktar diffiċli għax għandhom diskriminazzjoni doppja ta' sess kif ukoll statut legali. U kważi diskriminazzjoni għatlet darbit mħabba u koll ir-razza tagħhom. U għalhekk il-situazzjoni tantija fraġila, fraġili għal dawn immigranti nisa minar dokumenti għax qed mill milli kollom djar din jituzi edukazzjoni u huma eh, vittmi ta' abbuż fiziku u psikoloġiku. Ir-responsabbilta hija ta' dawk illi illi ma jirdux ituhom dawn id-drittijiet bażiċi dan imur kontra l-valuri tagħna Ewropej u għalhekk aħna dmir tagħna huwa li niddefendu id-drittijiet ta' dawn il-migranti, speċjalment migranti nisa biex nħarsu id-drittijiet tagħhom skont leġiżlazzjoni komunitarja dik internazzjonali wkoll biex nittrattawhom eh, mod modinitus għalhekk jiena nixtieq nifraħ lir-rapporter eh, tal-approċċ tagħha b'dan ir-rapport. Grazzi ħafna, grazzi l-Onorevoli Pizzula. Grazzi ħafna, Signora President. Eh, Eddin nara dan il-rapport qed jiffoka ħafna f'dawn immigranti niseminar dokumenti għax fil-biċċa kbira huma vittmi tal-kriminalità. Minn flok nimmaġinalizzawhom dawn in-nisa aħna għandna bżonn nittrattaw il-problema tal-migrazzjoni fl-eruq stess tagħha ġifieri f'dawn il-pajjiżi minn fejn jiġu dawn in-nisa. U bżonn insolvu kol problema ta' dawk in nisa li diġa' għedin hawnhekk fuq dan it-territorju tal-Unjoni Ewropea mħabba l-edukazzjoni, s-saħħa, eccetera imma dawn mhux se jxekkel, mhux se ħafna nisem li nislu jiġu hawnhekk, għalhekk għandna bżonn għaddattaw il-politika ta' migrazzjoni tagħna biex inkunu lesti għalihom meta jaslu legalment jew illegalment għandna bżonn nitkellmu wkoll fuq migranti nisa minar dokumenti illi huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Lura sa tgħidilna illi 61% ta' vitmi ta' traffikar tal-bnedmin fil-Unjoni Ewropea kienu ċittadini komunitari l bicħa kbira nisa. Grazzi. Grazie onorevole Morvai. L'onorevole Morvai. grazie ħafna, Signora President. Il-rakkomandazzjoni, it-tiret rakkomandazzjoni, anzi, ta' dan il-rapport li għanna qoddimna jgħid illi din il-kwestjoni hija responsabilità komuni tal-Istati membri u tal-Unjoni Ewropea dan huwa l-traċ xina ma nasibx li għal responsabilità maqsuma u mista nivvota favur il-pajjiżi kolonizzaturi illi kellhom kolonji kbar u e, kellhom ġid ħafna kbir minħabba territorju tagħhom il-kolonji tagħhom sfrutt Taw l-iktar pajizi foqra komunisti, pajizi tal-vant, per eżempju l-Ungerija, illi issa huma vitmi ta' neokolonizzazzjoni u fil-fat f'din il-perspettiva minħabba l-migrazzjoni aħna u kol pajis illi għet isu jesporta dawn il-migranti u għalek jina nissuġġerixxi l-Kummissjoni l-ewwel net trid titħasseb fuq il-migranti nisa fl-Unjoni Ewropea minn stati iktar foqra li huma wkoll vittmi ta' traffikar u ta' abużi oħra. Grazzi. Grazie. Grazzi ngħaddi kelma lill kummissarju Andor. President. Uh... Signora President, onorevoli membri, nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Nikolaj ta' dan ir-rapport illi fakarna illi ħafna migranti nisa ta' spiss isibu ruħom situazzjoni vulnerabli jistaw ibatu ħafna mħabba s-sess tagħhom mħabba l-istatut legali tagħhom. Huwa importanti illi konna approċ li kun wieħed sħiħ li naraw daw kollha illi huma mħasbin ta' dawn l speċjalment dawk li huma l-iktar vulnerabbli fir sħiħ ta' drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk ta' gruppi bħala migranti nisa mingħajr dokumenti jiridu jitkunu jiżgurati fl-implementazzjoni tal-perspettivi kollha tal-politika ta' migrazzjoni Ewrea u għandna bżonn nittrattaw din il-problema imma hemm bżonn ta' sforz internazzjonali miżjud, pereżempju istituzzjonijiet bħal l-ILO kif ukoll ir-rapporter qalet u għalhekk monitoraġġ mill ta' l implementazzjoni tajjeb tal-strumenti legali li l-Kummissjoni tkun tista' tiżgura illi dawn in-nisa migranti mingħajr dokumenti beneficjaw mill-garanziji u salvagwardji garantiti mill-leġislazzjoni ehm, komunitarja. Eh, skont l-Employer Sanctions Directive fl-Unjoni Ewropea hemm regoli u eh, liġijiet biex jikastigaw dawk li sfruttaw il-migranti nisa li jaħdmu b'mod illegali imma u wkoll huwa possibbli illi jkun hemm il-menti anki eh, anonimi. U fl-2014 il-Kummissjoni tlet snin wara l-iskadenza mill-Istati membri biex jimplementaw dispożizzjonijiet tal-direttiva. Aħna ma m'għandniex pjanijiet biex jimplementaw din id-direttiva għax fir-rapport appell għall-implementazzjoni maġla u aħna ovvjament nilqaw dan ir-rapport. Valutazzjoni ta' trasposizjoni tal-laki komunitarju eh, fuq il-kontrabandu wkoll u għana nistennow l-ewwel riżultati f'ħarifa tal-2014 li sta jwassal ukoll għal kerifika futura jew tibdil tal-dispożizzjonijiet attwali. F'xi ġimgħat ġejjin il-Komissjoni se tadotta komunikazzjoni u l-ewwel rapport fuq id-direttiva tar-ritorni biex nkunu nistgħu nippromovu wkoll trattament ekwu tar-ritornis kif ukoll użu sistematiku ta' alternattiva detenzjoni naqblu wkoll fuq ħtiġa li nifokaw iktar fuq drittijiet fondamentali u prassi u biex nkunu nistaw innaqsu l-kriminalizzazzjoni ta' dawk il-persuni li qegħdin hawnhekk illegalment eh, fil-qabla mal-ġurisprudenza tal-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea. Hemm bżonn ta' monitoraċ miqrib ħafna ta' regoli eżistenti u nix intenzjoniet illi nipromovu leġislazzjoni u tibdil leġislazzjoni għal-issa f'medda twila ta' żmien ovvjament se jkun hemm tibdiliet. Għabba ma naraq nishtin najt, ma t-nġu għal traffikar tal-bnedmin, mżon li najt li l-Unjoni Ewropea traffikar tal-bnedmin miex ħagġa nistaw naċċettaw. Jina nemmen illi l qafas politiku legali tal-Unjoni Ewropea biex indirizzaw traffikar tal-bnedem konsidra u kol id-dimensjoni tal-sess fl-2000 direttiva tal-2011 fu traffikar tal-bniedem kif ukoll strategija tal-2012 jirrikonoxxu jindirizzaw din id-dimensjoni traffikar tal-bnidem. U fl-istess waqt kif aħna nindirizzaw dawn l-aspetti li għandhom xaqsmu ma' migranti tan nisa aħna għandna bżonn niżguraw illi dawk jisfruttaw dawn il-migranti nisa jispiċċaw il-ħabs huma it-traffikanti illi jistħoq ilhom kastik u mhux il-vittmi illi sfortunatament ta' spiss huma trattati bħala eh, nies illi jikommettu reati żgħar. Grazzi ħafna, grazzi kummissarju. Mela diskussjoni nal-qwa hawnhekk, il-votazzjoni se tkun għalada fil-11 u nofs. Mela, sessjoni tkun għada eh, tlieta erba ta' frar tal-2014 mid disa eh, sal-11 u l-aġenda ġiet publikata u disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew.